όσοι κάθεστε όρθιοι. Jekk joġobkom, ordni fis-sala, nitlobkom issibu postkom, jekk mintomx bil-qeda nitlobkom tħallu is-sala minnu fih. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda. Ija stqarrijiet tal-Konsill u l-Kommissjoni dwar l-implementazzjoni u legat tal-Sena Ewropea l-Iżvilupp. Fissem il-Konsill nixinad il-mikrofonu minnu fih l-Sur Schmidt. Voilà. <laughs> Monsieur le Président. Sur President. Eżist, onorevoli, deputati, mill-ċerimonja uffiċjali għall-lu tas-sena eh, tal-żvilupp, jiena kuntent ħafna